avvis wieħed dwar 137 paragrafu wieħed tlabt eh, talbuni mill-Kumitat Fem dwar is-sitwazzjoni tan-nisa Rom jekk m'hemmx oġġezzjonijiet mill-gruppi politiċi il fizmin threshold ta' eh, ta' 24 sija inkella npoġġu għal vot. Grazzi.